Good, evening, colleagues. il lejla tajba, kollegi. L-fans tal-komitati kon u libe. Aħna niftħu l-laqa u għak memxa oġezjoniet kontra l-agenda, nistaw najdu niddikjaraw l-agenda hija adottata. Memx interpretazzjoni fl-Estonjan, Slovak u fil-Gajlek. Il-lingwi l-oħrajn iva. U, u di, il, l-interpretazzjoni hija disponibbli sa, sa seba u għara seba se jkun hemm eh, reġim lingwistiku limitat. Mela, naddi l mikrofon istar il-Peter, il-Vici President tal-Ekon. Nisimaw minnant i Vera Jurova, l-Komissarju għal-Ġustizja Konsumaturi u Ugwaljanza tal-Ġeneri, illi eh, aċċettat l-istedina tana. Il- komissarju kellna laqa maħħa fil-mal-koordinaturi, intkom tafu illi l-adozzjoni tal- tal-regolament biex temenda il-lista ta' pajizi ta' riskju għoli e, fit-tabella fil-punt numru 1 tal-annes u l-proposta illi inżiddu l etiopja u l-Parlament kien hemm oġġezzjoni biex nippermettu dialogu xieraq mal-Komissjoni u biex naraw kif il-direttiva il um, fuq il-ħasil tal-flux tiżviluppa eh, għamilna posponejna dialogu bxar sa' 27 ta' Deċembru. Eh, aħna stedna l-Kummissjoni biex niddiskutu it-tri li għanna qoddimna għal biex għal regolament fuq l-evalwazzjoni tal-lista tal-pajizi terzi briskjoli għal proposta tal-finanzjament tal-ħasil tal-flus. Infakkarkom li din ir roadmap rċevejnija wara t-tini oġezzjoni mill-parlament għabbażi tal-proposta tal-Kommissjoni. Attualment il-Kommissjoni edha tevalwa li ma metodologija elektar xirqa biex tagħmel din l-evalwazzjoni ta' dawn il-pajjiżi. U fuq da nixtieq nitlob lilkom tatuna iktar informazzjoni dettaljata fuq il-fattibilità għall-implementazzjoni tal-metodologija mod partikolari kif diskutejna mal istaff fil-ġimgħa li għaddit nixtiequ naraw jekk hemmx possibilità illi ikun hemm għatta timetable iktar ambizjuża l-metodologija ġdida u anke nixtieq nitolbok tatina iktar dettalji fuq il-metodologija u mod partikolari fuq il-beneficial ownership transparency illi il-komissarju semmit fir-roadmap bħala wieħed mill-kriterji li tista' tkun inkluża. U dina segwi l-aħħar talba l-mozzjoni ta' riżoluzzjoni mill-Parlament fuq dan, dan is-suġġett. Il-Parlament iħoss illi billi juża l-FTF e, ċerti pajjiżi mhumiex inklużi fir-riskju oli waqt il- waqt li jistaw anki jipersistu ċerti nuqqasijiet fil-pajizi skont l-artikolu 9. Aħna ennotajna illi diġa hemm xi riżultati ta' dawn ta' din ix-xogħol, mod partikolari deċiżjoni tal-Kommissjoni li żomm fil-lista dawk il-pajjiżi li kienu ġa inklużi, anke jekk m'għadhomx fuq il-lista AFTF E, u dawn inkludu anki l-Afganistan. Ah, ah, Il-Kommissjoni eh, tħoss li qabel ma tneħħi dawn il-pajjiżi mill-lista irrid ikun hemm evalwazzjoni biex jaraw il-progress li dawn il-pajjiżi għamlu biex jikkorreġġu din il-dawn in-nuqqasijiet. diġa ġew applikati ċerti miżuri. U barra minn hekk ħadna nota anki tal- abbozz eh, ġdijt li ġim mobboti l-grupp ta' esperti tal-istati membri ġi kien ibbażat fuq eh, informazzjoni reċenti f'Novembru. U barra mill etiopja aħna fimna illi se tkun kontra Sri Lanka, Trinidad, Tobago, u Tunizija e, biex jinkluhom fil-lista ta' dawn il-pajjiżi. Il-punt da vista tal-Kommissjoni e, e, hija li tkomplu tadottaw atti delegati biex tiżguraw il-regoli tal-Unjoni Ewropea applikaw għal pajjiżi terzi wara din l-introduzzjoni twila li għamiltin, Issa nibdow id-dibattitu illi se tkun taħt il-presidenza tal-President tal-Libe. Grazzi, Peter. U grazzi anki il-Komitat Econ għal kooperazzjoni fuq dan il-dokument. U nishtiq infakkar illi il-Parlament diġa għamil żewġ eġezzjonijiet kontra dan l-att delegat u ntqajna mal-Kummissarju eh, eh, iktar minn darba waħda. Kien hemm laqa nar it-tlieta konġunta mal-koordinaturi huwa importanti illi nisimaw il-Kummissjoni fuq il-progress li għamlu mill-aħħar naqa u tajdinna xinija il-triq li se adottaw fil-metodologija kif qal il-kollega Peter. Mela nista' nistieden il-Kummissarju Jurova titkellimna għal 10 minuti e, biex tagħmel nas errija qabel ma nisimgħu mbagħad mistoqsijiet min-naħa tagħhom min-naħa tal-kollegi membri ta' żewġ kumitati. Mela nadilek il-mikrofon. Eh, Onorabli Grazie ħafna, membri onorevoli tal-Parlament, jiena verament nħu gost li nista' nagħtikom aġġornament tax-xogħol tal-Kommissjoni biex nistabbilixxu ehm, lista autonoma tal-Unjoni Ewropea tal-lista ta' pajjiżi terzi fil-problem eh, fil-sistema finanzjarja. <coughs> Niskuża ruħi ta' nuqqas tiegħi. Jiddispjaċini li ma jgħak xaħġa kera li għal-politika ma tkunx tista' titkellem imma tisma' biss meta titlef leħnek. Nirringrazzjakom però li fimtuni. Il-Komitat Spana diskuta l-importanza tal-ħasil tal-flus il-ġimma l-oħra u dana jinkludu freqa qafas tal-Unjoni Ewropea fuq il-ġurisdizzjoni illi eh, ma jimxiex mar-regoli tal-ħasil tal-flus u attivitajiet terroristiċi. Jiena fimt il talbatakom biex inħarsu lejn il pajjiżi ta' riskju għolli u li jkollna regoli aktar robusti. Ek nuru natu messaġġ ċar illi l-Unjoni Ewropea għandha standards għoljin biex niġġieldu il-kriminalità finanzjarja biex inwaqfu l-kriminali u l-dawk li jevitaw it-taxxa biex meħdux vantaġġ mis-sistema finanzjarja meta ħna tajna fl-ulju jiena tajt l-ewwel ideja tal-metodoloġija li ħat intuża biex nistabilixu din il-lista. Illum ħan kun edha nispiega aktar kif ħajkonna l-autovalwazzjoni u konna l-ewwel feedback. Nixtieq nitkellem fuq il pajzi ta' priorita għaliex ma nistgħux nevalwaw 200 ġurisdizzjoni f'salt. Din dawn huma Din jaħda mill mistoqsijiet li saqsejtuni fil-laqa tal-olju. Jina mbagħad ħan irreferi għal kriterji li besinna nużaw dejjem nżommu f'moħħna illi il miżura tal-direttiva ta' kontra ħasir il-flus għadha mhijiex finalizzata sfortunatament. Jiena nixtieq nirreferi għal dak li proponejna li ħan għamlu eh, sudan it-tant sakemm jitlesta l-ewwel evalwazzjoni. Fuq l-ewwel kwistjoni nar konsidra illi il-proċess tal-lista ta għandu tkun għodda sabiex ikonna tkun xi ħaġa konsistenti fuq il-lista ta' pajjiżi terzi li huma ta' riskju għalli. Allura l-Kummissjoni tisħares lejn li ma' valwazzjonijiet iridu jiġu prioritizzati. Fl-ewwel pass iridu nidentifikaw l-aktar pajjiżi relevanti li għana nevalwaw. Il-punt ta' tluq għall-lista tal-Unjoni Ewropea għandha tkun ix-xogħol li jsir mill-Task Force tal-Azzjoni Finanzjarja illi aħna l-Unjoni Ewropea membru sħiħ ta' dan il-task force. Irridu nħarsu lejn dok il-pajjiżi li huma aktar ta' riskju għas sistema finanzjarja internazzjonali li huma wkoll riskjużi għall-Unjoni Ewropea. Madana kollu l-pajjiżi terzi illi ma ġewx identifikati mill-task force xorta waħda jistgħu jkunu ta' riskju għal sistemi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u din għandha tiġi riflessa Għalhekk aħna beħsibna niffokaw fuq fuq um, numru partikolari ta' ta' minn 200 ġurisdizzjoni madwar id-dinja għabbażi tal-kriterji li ġejjin. L-ewwel ħaġa, il-pajjiżi terzi li għandhom rilevanza ekonomika l-Unjoni Ewropea. Dawn huma ċentri kbar finanzjarji u jew pajjiżi illi għandhom eh, rabta mill-viċin mal-Unjoni Ewropea. Ek għan eh, ikkonsidraw ukoll il-pajjiżi li huma parti mill-screening eh, fil-kuntest tal-lista tal-Unjoni Ewropea illi il-kollega tiegħi Pier Moscovici qed jaħdem fuq u flimkien mal-istati membri fil-qasam tat-taxxa. U din ħad tiġi adottata din il-ġimgħa fil-fatt. It-tieni kriterju il-pajizi il terzi li jiġu identifikati mill-Europol u mill-EAS bħala għandhom riski partikolari ta' ħasib ta' flus u ta' terrorizmu. Din l-identifikazzjoni ta' dawn il-pajjiżi tiżgura li aħna kunu nistgħu nkopru dawk il-pajjiżi kollha rilevanti, inkluż dawk li mhumiex reveduta bħalissa minn fataf. Fl-istess ħin irridu nkunu ċerti li ma jkollniex blind spots allura f'kwalunkwe ħin il-Kummissjoni tista' testendi l-ambitu sabiex tkopri anki pajjiżi terzi addizzjonali skont l-elementi ġodda jew l-informazzjoni illi Eh, tiġi mresqa u għalhekk il-pajjiż ikun rilevanti. Fit-tieni pass imbagħad irridu nistabilixxu l-ordni tal-prijoritajiet biex nidentifikaw il-pajjiżi ta' riskju potenzjali. Aħna naħsbu illi dawn il-kriterji ta' priorità għandhom jiġu konsidrati. L-ewwel, il-pajjiżi terzi fil-lista tal-Unjoni Ewropea, preġudizzjoni li ma jimxux korporazzjoni għat-taxxa, Din hija lista li ħarġet minn Moskovici u għandha toħroġ dal-waqt. Imbagħad it-tieni il-pajjiżi terzi illi diġà għandhom ċertu materjal li jappoġġa l-evalwazzjoni tagħna. Dan uh, huwa l-każ eh, ta' dawk il-pajjiżi li ġaġew evalwati taħt it-task force. It-tielet il-pajizi terzi illi diġa huma esposti għall attivitajiet kriminali jew terroristiċi l-informazzjoni li ġejja mill-Europol u EAS se jkunu partikolarment relevanti. Ir-raba il-pajizi terzi illi dan l-aħħar tneħew mill-lista mill-Task eh, Force Finanzjarju Eh, fl-aħħar każ il-prioritizzazzjoni ta' din evalwazzjoni huwa enfasizzat bil-fatt illi għana nkunu qegħdin nħarsu l-lista tal-task force u ħanqisuha bħala eh, biżejjed sabiex pajjiżi ta' lista tal-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li diġà qed nagħmluha. nipproponu pajjiżi li għandhom jitneħħew mill-lista. Dak huwa it-tieni pass, it-tielet pass kif aħna beħsiebna naħdmu fil-metodoloġija. Aħna beħsibna natu definizzjoni għal kriterji fejn il evaluazzjoni tar fuq xi tkun fuq xiex ħajkun ibbażat l evaluazzjoni tar-riskju. U dan ħajkun ibbażat fuq il-rekwiżiti ta' artiklu 9 eh, tad direttiva kontra l-ħasil tal-flus illi għanda ċertu aspetti pal kriminalità tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament terroristiku u anki rekwiziti li jisir rapportaċ ta' eh, transazzjonijiet suspettużi. Dan irridu nħarsuwa anka skont ir-reviżjoni ta' direttiva u rridu nħarsu nżewġ aspetti il-sanzjonijiet effettivi u l-kooperazzjoni internazzjonali. Il-presidenza deret li kienet lesta li timxi ma' talba tal-Parlament Ewropew qabel il-trialogu li ġej fi Strasburgu ġimma d-dihla. Nixtieq nisigurakom illi il-Kommissjoni ħat tkun qed tikkonsidra trasparenza ta' l-ownership bħala bħala kriterju importanti ħafna meta tagħmel din l-evalwazzjoni. Jiena ninsisti ħafna illi ħanamluha ċara illi m'hemmx iktar tolleranza għal ġurisdizzjonijiet li faċilitaw ehm, l-użu ta' strutturi eh, vagi dawn dawn iż-żminijiet spiċċaw l-Unjoni Ewropea għandha tmexxi bl-eżempju. Għandha tkun għandha timxi lilin minn min oħrajn bħal G8, il-G20 fuq u il-task force eh, finanzjarju. Jina nistenna il l-ewwel riżultati ta' dan l-evalwazzjoni ħajkun disponibbli fl-aħħar sal-2018 bl-ewwel lista ta' pajjiżi ta' priorità. L-evalwazzjoni tal-pajjiżi l-oħrajn rilevanti se jinbeda fit-tieni stadju mill-2016 il qudiem Dan it-tieni grupp ta' pajjiżi aħna ħankunu qegħdin naħdmu b'mod gradwali e kif ikollna aktar informazzjoni. Per eżempju, ikun hemm anki rapporti ta' evalwazzjoni ġodda. Aħna ħankunu għedin eh, ħankunu għedin nżidu ktar pajjiżi eh, mod progressiv fil-lista mill-2019 il qoddim Dan jfisser fl-istess ħin illi aħna maħniex se nistennew sal-2025 sabiex inlestu il-lista kollha kemmi aħna ħankunu qegħdin inżidu il-pajjiżi il-ħin kollu. għaddin din it-tieni mewġa ta' pajjiżi ehm, għanna inqas informazzjoni u inqas tħassib u jekk ukoll hemm xi avvenimenti oħra jiena nikkonsidra li nintroduċu xi ħaġa illi aħna ngħidula emergency break. F'ċertu każijiet ehm, serji u li fejn ikun ħafna tħassib, il-Kummissjoni tkun tista' tintroduċi pajjiż terz bħal dan u tidentifika in-noqqasijiet eh, biex bekk tiżdied mal-lista ta' priorità. Sa it-tant il-Kummissjoni tkun qiegħda tissegwi il-pajjiżi fil-lista tagħmel monitoraġġ tal-progress u tindirizza in-noqqasijiet u fejn ġustifikat ukoll jitneħew mill-lista tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq insemmi wkoll ċertu proċeduri interistituzzjonali f'din il-metodoloġija ġdida. L-esperti tal-istati Membra ħajkunu involuti bil-grupp speċjalizzat fuq il-ħasil tal-flus u l-finanzjament terroristiku biex tejn il-latti biex nfaslu l-atti delegati. Ir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropa ħajkunu mistiedna għal kull laqa Il-laqa li jmiss mal-esperti tal-Stati membri hija eh, imbasra għal-11 ta' Deċembru. Il-Parlament Ewropew ħajnata l-istess informazzjoni u materjal bħall-Istati membri. Aħna għanna naħdmu b'mod trasparenti trasparenza tiżgura li jkun hemm il-fiduċja fil-proċess, fil anki jkun hemm aktar fiduċja fir-riżultati. It-trasparenza tiżgura illi il- il-pajjiżi terzi ta' noqqasijiet ikunu jafu x'inhuma ma l-aspettattivi tagħna u anki jkunu jistgħu jirranġaw in-noqqasijiet tagħhom. Il-Kummissjoni lesta biex tirrapporta lura lil Parlament il-Kunsill b'mod regolari skont kemm ikun hemm bżonn. Jiena lesta li jkolli skambju ta' opinjonijiet oħra fuq din il-metodoloġija flaqa bħal fil-laqat taż-żewġ komitati nistaw najdu illi li konna listu l-istab solida tal-Unjoni Ewropea hija ħidma ambizzjuża rridu riżorsi meħtieġa. Aħna qegħdin inres u riżorsi importanti li huma meħtieġa u nirringrazzjakom ukoll tal-offerta tagħkom biex sabiex tiżguraw il-Kummissjoni tkun tista' tagħmel dan ix-xogħol. Jiena nixtieq nitkellem ukoll fuq eh, dan it-task force. L-eżerċizzju tal- evalwazzjoni autonoma l-Unjoni Ewropea jkollha ħafna vantaġġi għall-Unjoni Ewropea. Bekk nkunu nistgħu nifmu il-pajjiżi tar-riskju u nkunu nistgħu ninforzaw il-preżenza tagħna fil-task force finanzjarju, speċjalment meta nevalwaw id-dinoqqasijiet tal-pajjiżi terzi. Nixtieq infakkarkom ukoll illi FATF jibqa entità verament importanti, għanna nipqaw għanna nepoġġawam u għanna nkomplu naħdmu fuq livell politiku fid diskussjonijiet Il-Kommissjoni wkoll żiedet il-parteċipazzjoni tagħha fil-Task Force Finanzjarju huwa inevitabli illi jkollna perjodu interim sabiex ikollna l-ewwel riżultati sakemm imbagħad indaħlu l metodoloġiji sal-2018 ħankun ċara li ma nagħmlu xejn f'dan il-perjodu mhijiex eh, xi ħaġa possibbli. Il-Kummissjoni għandha l-obbligu illi tadotta eh, l-atti delegati biex niżguraw il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea japplikaw għal pajjiżi terzi illi ġew identifikati internazzjonalment bħala riskju oli. U sadan il-Kummissjoni tkun tista' tagħmel evalwazzjoni fuq il-metodoloġija ġdida. Kwalunkwe ħaġa oħra tkun irresponsabbli Anka meta nħarsu lejn il-livell ta' integrazzjoni ta' sistemi finanzjarji, is-suq intern ħajkun qed eh, jiftaħ ir-riskju għal ħażiet tal-flus u l-finanzjament terroristiku jekk l-Unjoni Ewropea ma tarist ġurisdizzjonijiet eh, identifikati minn Fataf. Il-qafas tal-Unjoni Ewropea se jkollu naqqas biex timxi mal-impenji internazzjonali u anke mal-approċ globali tagħna lejn il-pajjiżi terzi u allura nixtieq nitlobkom sabiex tappoġġaw l-atti delegati li intom qegħdin tistudjaw. L-Etjopja uriet noqasijiet fir-reġim tal-ħasil tal-flus u l-qarn tal-Afrika wkoll qiegħed sensittiv min-naħa tal-terrorizmu. Sinjuri, membri onorevoli, dawn huma l-ewwel sibijiet tagħna u jiena Lesta estan nisma l-idejat ta'kom. Aħna nixtiequ nizaw il-feedback ta'kom biex niżviluppaw il metodologija ta'kom u eh, lesti anke nisimaw l-input minnaħa ta'kom f'dan il-xogħol importanti. Thank you very much, Commissioner. Now we give the floor to the AMLD rapporteur, starting, no Mr. Carnes is not here, so we go straight to the Libe rapporteur, Mrs. Sargentini.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 every other three years so that the Commission can draw the lessons from experience in order to strengthen or improve the piece of legislation we are about to adopt. Thank you. Chairman. Vielen Dank für diese Einführung. Dann haben wir Mr. Kopan, der auch noch das Wort ergreifen würde.